huwa rapport ħarki l-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014. Il-kelma għal erba' minuti għal rapporter Sinjura Harkin. Grazzi, Sor President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja b'mod ġenwin il-kollegi għaliex kena kooperazzjoni tassew tajba kostruttiva li shadows ukoll u l-kumitat kolla illi kontribu bl-opinjonijiet eh, sewja tagħhom. Partikolarment eh, li Sur Jean Paul Denano mill-Kumitat Budġa. Hawnhekk ir-rwol tagħna kien li navalwaw eh, ix-xogħol l-impatt u l-valur mizjut tal-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni. Irridu naraw naqra Ridna naraw naqra kif nistaw namlu ħidma ta' iktar effettiva li tħalli iktar impata. Qed nitkellmu hawnhekk fuq fond żgħir meta mqabbel ma li jessef huwa fond eh, ġdid. Imma nittamaw xorta illi jista' jgħinna b'mod pożittiv dan ir-rapport eh, ħarisna kif nistgħu eh, nara kif nistaw namlu iktar effettiv. X'nu ma l-modelli ta' sħubija illi ħajatuna eżiti aħjar, partikolarment għal dawk illi jittilfu xogħol minħabba il-globalizzazzjoni, kif nistaw namlu eh, proċess li jwieġeb iktar għal bżonnijiet ta' issa tal-ħaddiema, kif nistaw niżguraw iktar valur għal flus għal ħaddiema kif ukoll da' kollha li jħallsu taxxa kif nistaw u il-flejjeż mod iktar effettiv, kif ħajkunna dejta relevanti li tevalwa l depositi minajr ma titfa' piżijiet addizzjonali jew mhux meħtieġa l pajjiżi u fl-aħħar mhux l-inqas kif nistgħu naraw li jkollna miżuri personalizzati, koordinati li jindirizzaw preċiżament il-bżonnijiet tal-ħaddiema. Għaliex b'dan kollu aħna nuru solidarità f'żminijiet diffiċli u it-tieni punt nejnu eh, din sistema transitorja li għaddejjien minna L-IGF suppost jindirizza situazzjoniet ta' emerġenza eh, fuq medja ta' żmien fil-waqt li jessef u eh, usa. Rajna b'mod pozittiv kif li stati membri jużaw l-ISF bħala xaġa komplementari għall-IGF. Aħna s-sugġerina u koll l-istati membri li tkollhom sinerġiji bejn dawn bejn l-IGF u eh, il-fondi ESI, pero nisħu illi ESI u miktar miżuri ta' follow-up fejn hemm bżonn iktar appoġġ u jisiru simulazzjonijiet ta' investiment u ħolqien ta' xogħol. Fixedin rajna titjib minn postatturi, kummissjoni, stati membri, il-parlament, hemm ukoll self-employed u naħseb illi kulħadd jista' jgawdi rajna li ilħaqna il-miri. Issa, dan huwa parti mill shared fund management system u jiena nixtieq nifraħ il-Kummissjoni għal dan. Il-kofinanzjament żdiet għal 60% ġifieri għan iktar sem tal-istati membri u wkoll bosta applikazzjonijiet reċenti qed naraw titjib orta tal-awdituri għaltenna li l-beneficjari kollha tal-IGF setaw għawdu uh, minn miżuri koordinati kif suppost uh, u uh, imwiesna qed naraw fil-fatra ta' 50% u l-applikazzjoni ta' t-siru fil-ħin, pero għatem ċertu punti negattivi, hemm ċertu sati membri li ma jiżawx bizzejiet li ġief u xikultant kultant ma jagħmlux użu wkoll ta' deroga. Il-finanzjament naqas minn 500 miljun għal 450 um, um, u uh, nafu uh, illi fis settur tal-manifattura tal-karozzi u tal-avjazzjoni hemm hemm sem tajjeb però rridu naraw naqra illi niddisinjaw dan il-font biex jirrispondi għal vera bżonnijiet. Rridu naraw illi wkoll infornu l-informazzjoni kollha relevanti. Rridu naraw il-norb norbtu dan mal-miżuri ta' integrazzjoni. Fl-axħar u mux l-inqas iktar punt importanti huwa li dan il-fond jiggarantixxi valur miżjut Ewropew għal dawk il-ħaddiema li tħossuhom fil-ġemp imbagħad nistgħu nitolbu tassew li dan jitkompla u jiġi espand. Estiz. Grazie ħafna Sr. Harkin. Fisem il-Kumitat tal-Budget is-Sur għal-Minuta. Fuq il-fond tal-adekwazzjoni eh, tal-globalizzazzjoni, eh, stajt niltaqa' ma' nies li jirrappreżentaw it-trade unions li huma involuti fl-amministrazzjoni, nies differenti li huma involuti fin-negozju u rrid ngħid l-ewwel qabel kollox li dan il-fond huwa utli ħafna għaliex jgħin lin-nies meta jitilfu xogħolhom. Minn barra dan il-fond Ewropew jisħol wara, jasal wara u l-proċeduri rridu jaġru għal-qasli li għaluli u tkun ħaġa tajba li kieku jaħdmu il-fuq, ġifiri tinżam fuq level provinċjali, fuq level reġjonali, għalhekk hemm bżonn li nindirizzaw dan qabel. Tibdil fil-żviluppi teknoloġiċi, tibdil fil-mod ta' kif isir il-kummerċ ifisser li hemm aspetti ġodda li l-Kummissjoni trid tqis u hemm bżonn li aħna nkunu kapaċi nejnu il-negozji li qegħdin jgħaddu minn tibdil. Għalhekk qed ngħid rridu naħdmu upstream. Di taħdem għall-SMEs jekk ikun hemm dan it-tip ta' eh, jgħin l-SMEs biex ma jfallux bħalma tiġri wisq ta' spiss din dan iż-żminijiet. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Lanzi, l-Kummissarju Tissen. Grazie ħafna Sur President, Rapporteurs, Membri tal-Parlament, l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja l rapporteurs is-Sinjura Harkin, kif ukoll ir rapporteur Kumitat tal-Budget, is-Sur għall-attenzjoni li tajtu lill-GF minn meta bdiet fl-2007 għall-inqas għal dik li hija Sinjur Harkin. Ir-rapport membri huwa verament utli għalina fil-fatt minkejja ħafna t-tip li daħħal fil-regolament għal periodu ta' bejn l-2014 u l-2020 u li ġi riflessu mbagħad fil-funzjonament tal-fond għatem lok għal titjib. Il-fond li igf huwa strument ta' emerġenza bir-regoli tiegħu stess jiena naqbel ma'kom Ni fil-forma tiegħu ta' bħalissa li GF ma jistax ikun odda ta' intervent għal telfin ta' impigi li setgħu jiġru minħabba il-ftehim ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Uħut mill-kwistjonijiet li ġew enfasizzati fil-konklużjonijiet tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri u l-evalwazzjoni tal-IGF Diġa ġew indirizzati fir regolament kurrenti, per eżempju l-użu tal-finanzjar tal-IGF biex jissupplementa it-ħul Il-proċedura ta' qabel ta' twila ħafna ta' approvazzjoni tal-IGF li tnaqset minn min medja ta' 41 ġimma għal eh, massimu ta' 28 ġimma. U jena nilqa l-sforzi li nisvilupaw proċeduri standardizzati għal ġestjoni ta' da' u anka l-użu tal-sistema tal-skambju eh, ta' data elettronika l-SFC Mit-tililet ta' għawissu ta' din is-sena, il-modell ta' rapportaċ għal każijiet tal-IGF hija disponibbli wkoll fuq l-SFC u jina fiduċuża l-aspettativi dwar it-titi fil-rapportaċ ħajin intwet u e kif l-SFC jisir operattiv għal każijiet IGF. Aħna qegħdin nistennew L-ewwel riżultati tal-evalwazzjoni ta' nofs iż-żmien għall-2014 u l-2020 sa twiem ta' din is-sena. Dawn ħajkopru d-derogazzjoni kurrenti jagħtu aċċess lil kofinanzjar tal-IGF anka lil ċertu applikazzjoni tal-IGF. Is-sem medju tal-beneficjarju huwa ta' madwar 55 jew aktar li huwa eh, tliet darbiet aktar eh, minn dawk eh, ta' l-età ta' 15 sa' 54 sena u dan qed jilqa' l-bżonnijiet ta' dan il-fond e, ta' globalizzazzjoni permezz ta' derogi din hija ħaġa li tgħin sabiex e, din it-tendenza tiġi kontrobilanċata u hija espressjoni wkoll ma' żgħażagħ qiegħda f'reġuni fejn hemm ħafna qatt. Il-Kummissjoni taqbel ma'kom li l-IGF trid tkompli tagħti għajnuna Eh, li tejn in-nits eh, li jgħixu f'żonijiet rurali anka wara id-data ta' skadenza jina kuntenta ngħid li l-Kummissjoni l-bira prezentat proposta għall-estensjoni ta' din id-deroga eh, bħala parti mill-reviżjoni ta' nofs żmien tal-MFF. Jina ħat nota ta' tħassib ta'kom li ħaddima li spiċaw edha minn SMEs ma tantx għandhom ċansijiet li jiġu appoġġati mill-IGF minn eh, meta mqabla ma ħaddima li jaħdmu ma' kumpanji kbar u jinsabu edha. Iżda, Eh, l-SMEs huma parti mill-preferenzi nazzjonali hemm ċertu stati membri li applikaw eh, kważi eksklusivament eh, l-applikazzjoni tal-kriterju ehm, f'artiklu 4 wieħed A u stati membri oħra jużaw artiklu wieħed 4 er, wieħed B. għal 500 persuni li sabu edha partikolarment minn SMEs f'ċertu reġuni. Nix infakkar li l-Komissjoni promoviet, eh, eh, skambi u revizjonijiet tal-pari regolari biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi u implementazzjoni tal-esperjenza fil-bidu tal-font. Il-laqat tal-persuni ta' kuntatt tal-IGF li l-Komissjoni torganizza darbtej fis-sena huma mod stabilit kif l-Istati membri kun jista' jagħmlu skambju tal-aħjar prassi. Aħna ħankomplu nappoġġaw l-istambju ta' informazzjoni sabiex ikun hemm talim reċiproku fost l-istati membri anke hawnhekk u dan jiġi msaħħaħ. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom, grazzi Sur President. Thank you very much, Commissioner. Grazzi ħafna, Kommissarju Tyson, għal eh, dan il diskors tiegħek. Issa ngħaddi il-kelma lil Agnes Jongerius. Grazzi ħafna huwa propju fi żminijiet ta' staġnar ekonomiku u globalizzazzjoni miżjuda li huwa importanti li naġixxu fisem in-nies li jispiċċaw f'sitwazzjoni ħażina. Jiena naħseb li l-kummerċ li wasal, wasal dejjem għal prosperità u dawk li jitilfu u persuni li ma jistawx jipparteċipaw fil-prosperità u tkabbir li nħoloq mill-kummerċ l-istati membru ma responsabli għalihom imma biex ix-xokkijiet ikunu inqas brutali il-fond huwa verament importanti għalek. Il-Kummissjoni taħseb li dan ir-rapport għandu jikkonsidra ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Inte li fil-Konvenzjoni tal-Kummerċ mill-bidu net irridu nkunu konxi ta' telfin ta' impjiegi u laqas il-potenzjal ta' dan it-telfin u il-ħaddiema jridu jkunu involuti fi kwalunkwe pjanijiet ta' ristrutturar ta' interprizi sabiex ikunu f'pożizzjoni sabiex jinnegozjaw b'mod serju il-pjan soċjali akkompanjanti. U jekk neġixxu b'dan il-mod, jiena nespera li nkunu nistgħu ntejbu dan il-fond u jkun utli għal dawk li qegħdin jitilfu minħabba l-globalizzazzjoni. Grazzi ħafna wara li smajna ehm, l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali Issa naddu l-kelma l-Kumitat tal-Kontroll Baġitarju Survalli. Grazzi, nuqqas ta' data siħa ma t-permettinni ikunu nafu jekk il-fond ta' globalizzazzjoni, adekwazzjoni ta' globalizzazzjoni kien strument effikaċi u le għalek fil-ġejjini hemm bżonn li l-Komissjoni tigarantixxi l-aċċess l pubbliku għad dokumenti kollha dwar il-każijiet li għandu x'jaqsum mal-fond biex inkunu nistgħu nifmu jekk ehm, it-taħriġ li ġi offrut kien xtajjeb u xie situazzjoni fis-swieq tax-xogħol fejn kien hemm il-tkeċċijiet. Imma hemm bżonn li konna l-possibilità li nifmu jekk l luq ta' dawn l-kumpaniji hijiex minħabba lokalizzazzjoni, produzzjoni fi pajjiżi terzi u inkella produzzjoni fi stati membri oħra li għandhom politiki fiskali aggressivi biex jixru lejhom l-investiment. U importanti li ma jkunux iċ-ċittadini li ħalsu minħabba din ir-reba għal profitti tal-kumpaniji hemm ċertu kumpaniji li jispiċċaw jiċċalqu l-produzzjoni tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea u mbagħad irridu naraw allura dawn il-ħaddiema kif ħanerġgħu ndaħluhom fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lil rappreżentant tal-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali l-Onorevoli Deutsch. Grazzi ħafna Sur President, Sinjuri. Bħala persuna responsabli għall-opinjoni tal-Kumitat tal-Svilupp Reġjonali, nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li l-IGF u l isi e għandhom ċertu sinerġiji u dawn is-sinerġiji għandna nużawhom sal-potenzjal massimu tagħhom biex niksbu ir-riżultati. Il politika ta' koeżjoni kontribwiet biex tindirizza l-effetti negattivi tal-kriżi u eh, waslet sabiex l impiegi sostenibli jkunu possibbli biex insibu soluzzjonijiet fuq meda twila ta' żmien hemm bżonn ta' sinerġiji u hemm bżonn li nużaw il-fondi differenti li huma disponibbli. Il-perjodu ta' approvazzjoni għall applikazzjonijiet li jsiru għall-IGF kien perjodu ta' 10 xhur imma dan huwa perjodu twil wisq miżuri li jistgħu naqsu il periodu ta' approvazzjoni huma importanti waħna napprovawhom u nappoġġawhom. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lil rappreżentant tal-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa u l-Igwaljanza ta' bejn is-sessi, l-Onorevoli Blinkeviċjute. Grazzi ħafna Sur President, hemm bżonn li nammettu li l-IGF għenet ħafna nies li tilfu ix-xogħol tagħhom fl-Ewropa. L-impatt ta' dan il-fond huwa wieħed sostanzjali fil-kriżi u finanzjarja fi żmien meta ħafna industri eh, iffaċċaw żminijiet ibsa. Kien hemm ċertu setturi f'pajjiżi li użaw l-appoċ tal-fond tal-IGF, per eżempju produzzjoni tal-amara, kostruzzjoni elettroniċi, u dan fisser ħafna għal suq tanzar bħal tagħna fil-Litwanja. Fissem dan il-Kumitat irrid nenfasizza li terz biss tal-beneficjari kienu nisa, dan probabbilment jorbot mal-fatt li s-setturi li l-aktar intlaqtu kienu dawk li impiegaw l-aktar l-irġiel. Imma nixtieq nitlob li l-Kummissjoni sabiex jibqgħu qassa biex jassiguraw li n-nisa ma jiġux sija, ma jimġux warba u jirċievu pakkett ta' servizzi personalizzati li jilqa' għal bżonnijiet tagħhom bl-aħjar mod. Jiena nixtieq ukoll nħeġġeġ l-Stati membri sabiex jiġbru data bażi tal-sessi biex inkunu nistgħu nevalwaw id-data fuq l-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol biex naraw li ma oqsma jistgħu morru lura lihom biex isibu xogħlijiet siguri u tajbin. Grazzi. Grazzi. Grazzi. naħseb li tista' sera fuq kummissarju verament kapaċi biex tiddefendi id-drittijiet tan-nisa fil-post tax-xogħol. Issa ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi fisem il-PPE issu xogor. Palma konkludejna il-bira waqt id-dibattitu fuq il-kriżi tal-qatt tal qatt mill kumpaniji Caterpillar Alstrom, imżon li nkomplu reindustrializzazzjoni tal-Europa, imma dejjem ovvjament jista' jkun hemm setat li ma nistgħux nimmaġinawhom bħal tibdil strutturali, kriżijiet finanzjarji u nkella tkabbir li jibda jimxi bil-mod. Jew inkella anka nuqqas ta' domanda dan jista' jaffettwa l-industriji tagħna. Għalhekk hemm bżonn li ikonna possibilità li nħarsu l-ħaddima tagħna u l liġi furitna li hija tajba f'ħafna każijiet fl-Ewropa partikolarment permezz ta' dan ippermettiet għal eluf ta' ħaddiema binqas ħiliet u iżjed vulnerabbli li xorta waħda jiksbu impjieg. Dan ir-rapport joffri mhux biss relazzjoni ta' punti b'saħħithom u djufijiet tal-fond, imma dan ir-rapport jurina eh, jurina wkoll kif dan il-fond jista' jkun aktar effiċenti fil-ġejjieni. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal dan u għal kooperazzjoni, kollaborazzjoni tajba ħafna li kellna, grazzi. Grazzi, issa ngħaddu għall-onorevoli. Anzi, blue card, għandek blue card, trid twieġeb. Mela, l-onorevoli Zani. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità, Sur President. Sur Xogor. Jina naqbel miegħek. Iżda nixtieq insaqsi l-opinjoni tiegħek fuq ħaġa waħda. Negozjati, negozjati diffiċli ħafna dwar it-TTIP, taħseb li dan il-patt se jagħti biżejjed drittijiet soċjali jew ħaj wassal biex nuzza ikollna bil-fors nużaw l-IGF. Dwar il-kwistjonijiet soċjali naħseb li nisabu fl-istess pożizzjoni, aħna neħdu ħsieb l-istess kwistjonijiet inħarsu lehom bċertu tħassib. Grazzi ħafna sanaddi l-kelma lil eh, grupp ta' Alleanza Progressiva ta' Soċjalisti Demokratiċi, l-Onorevoli Arena. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lil Marian Haken għal xogħol li għamlet kif ukoll il kora rapporter Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kummissarju għal dak li qalet il-bira li il-bżonnijiet ħajkomplu jiġu kopruti u nkella jiġu kopruti iżjed taħt dan il-fond. Hemm ħafna nies li tilfu l-impjik tagħhom minħabba tibdil eh, fil-kummerċ globali U fil-klima preżenti tal-globalizzazzjoni hemm bżonn niddefendu dan l-istrument u nsaħħuh għaliex kulħadd jaf li fil-globalizzazzjoni hemm ir-rebbieħa u hemm it-tellifa u kollu dejjem qed jżidu t-tellifa Għalhekk jiena nixtieq insaqsi u ngħid li hemm bżonn li nżidu l livell ta' intervenzjoni u hemm bżonn li nattivaw il-klawzula ta' ċirkostanzi eccezzjonali biex inqisu dak li qed jiġri f'ċertu sitwazzjonijiet speċifiċi l-qatni u kol dak l-qalet il-Sinjora Tyson li l-IGF m'għandux ikkompensa l-politiki tal-kummerċ, imma Sinjora Malmstrom fil-fatt qalet il-kontra fil-perspettiva tal-politika ġenerali, qalet li għandna bżonn nużaw il-fond ta' globalizzazzjoni ġenerali biex ehm, nikkompensaw għall-effetti tal-kummerċ globali. U meta tħares lejn il-studju eh, tal-impatt, is-Sinjura Malmstrom tajt li m'hemmx eh, effetti negattivi, ġvi hemm opinjoni differenti. l biraħ tkellimna dwar l-Afrika u smajna l-istess ħaġa li m'hemmx effett negattiv fuq tal-kummerċ fuq l-agrikoltura. Imma nafu li iva hemm u jekk jeżistu hemm bżonn li nippruvaw nantiċipawhom u ntaffuhom sabiex nejnu l-industrija u mhux nejnu n-nies li jkunu tilfu l-impjegi tagħhom wara li jkunu tilfu. Hemm bżonn intervjenu aktar upstream. Grazzi ħafna, Sinjura. Eh, Arena, issa fissem li sijar l-Onorevoli Gerike. Nome jinawla. Jider li mux jgħataw. Mela fissem il-grupp tal-Alde, nad il-kelma l-Onorevoli Calvet Xambon. Grazzi ħafna, Sur President għal darboħra l-odwa tajba, it-tielet darba li tismani f'din il-plenarja, nasa plenarja li jibsa ħafna sinjura komissarju. Grazzi tal qeda Jiena nishtiq nirringrazzja il-rapporters għal-ħidma tagħhom u kulħadd. Ħidma eċċellenti tal-rapporter Sinjura Harkin Mela. Ħanaddi għal-prinċipji. Kull evoluzzjoni ekonomika, kull bidla eh, li eh, tiġi malajr, eh, toħloq ċertu tranzazzjoni, hija dinamika fejn ħajkun hemm rebbieħa u tellifa u ttip IVA hija eh, bidla kummerċali li jista' jkollha tellifa fuq medda qasira ta' żmien. Imma l-ħaġa tajba tal-mudell soċjali Ewropew huwa li aħna nimpenjaw ruħna li nejnu waqt it-triżmin ta' tranzizzjoni daw it-tellifa u din hi ħaġa fundamentali fundamentali li nsaħħu dan il fond u eh, ikun hemm sens ta' irkupru u re-inklużjoni ta' zoni inqas favor. Eh, favorevoli. Issa, xi problema jista' jkollu dan il-font? Forsi dan il-font irid ikun naqriżjed orizzontali għaliex il-problema hija meta wieħed jippermetti li tagħmel diskriminazzjoni bejn intrapriża oħra jew bejn settur ieħor. Hemm bżonn li dan l-aspett intejbuh iżda m'hemmx dubju li qatt ma nistgħu eh, inċedu għal dan nirrifjutaw dan il-xogħol tal-Kummissjoni li nejnu li konna koerenza soċjali meta l-evoluzzjoni ekonomika eh, tfisser li ħajkun hemm tellifa. Grazzi ħafna issa għal grupp konfederali tal- l-Europa maquda ta' xeluk u il-xeluk aħdar nordiku l-Onorevoli Boylan. Grazzi ħafna, grazzi Signora Harkin għal ħidma tagħha. Iva, l-IGF huwa font tajjeb u rridu nkomplu nappoġġaw imma ħafna drabi dan il-font jintuża biex itaffi għall-effetti negattivi ta' politiki ta' l-Unjoni Ewropea Ija, umma dawn il-politiki ta' per eżempju kummerċ ħieles bla waslu bil-bżon għal dan il-font. Eh, ġiri mux biss wassal għal telfin ta' impigi imma għamel u koll ħsara soċjali l-ma t tissewwa. Iva jina naqbel li jemżon ta' aktar trasparenza ta' gvern u revizjoni ta' nofsi żmien fuq livell ta' stati membri sabiex li stati membri kun jistaw jevalwaw l-effett tal-ġef pajizom u jindirizzaw ċertu kwistjonijiet kmini. Ħafna pajizi bħal tijaj fl-Irlanda kienem nuqqas dan fiq tal-IGF u dini xi ħaġa li eh, ma nindunawx biha qabel it-tmim tat terminu meta nagħtu l-flus lura u dan mhux ġust fuq il-ħaddiema setaw jużawhom dawk il-flus. il flus Jina nilqaw kol referenza li noħol u kondizjoniet ta' xogħol u relazzjonijiet ta' xogħol aktar b'saħħithom mal komunità u ma' settur volontarju għaliex huma jinsabu fl-aħjar pożizzjoni li jevalwaw b'mod partikolari eh, il-bżonnijiet tan nies u jevalwaw l-opportunitajiet tal-liġija flimkien magħhom Palma qed mod ġenerali dan u rapport tajjeb ħafna għal darba ħna nirringrazzja Sinora Harkin sabiex tal-li laħqet il eh, konsens u ħankompli nistenna bil għanna naħdem magħha, grazzi. Sinora Boylan, għandek blue card ġitweġiba? Isur Hall. Grazzi ħafna. Jina, Signora Boylan, naqbel, mm, Sur Wolf, naqbel mal-analizi tijak tal-IGF, tal minti taċċetta jew le il-prinċipju li l-eżistenza ta' l-IGF tippermetti li eżekutivi korporazzjonijiet kbar, metuma qegħdin jikkonsidraw jekk ikeċċux in-nies u ma jafu li jistgħu inaqsu il-valuri tal ehm, ehm, ta' meta jitkeċċew, jafu li jistgħu ikeċċu in-nies bil-politiki kollha minħabba l-eżistenza tal-IGF. U li kieku l-font ma kienx jeżisti, mela daw kiku jiġu mġela mill-istati membri fuq livell nazzjonali li ħalsu ammont kif suppost lil ehm, ħadimata tagħhom. Iva, grazzi, jina naqbel ma ħafna mill dak li jett, jina kont membru ta' trade union ħafna ħafna snin, l-interessi tiegħi huma mal-ħaddiema u fil-waqt li jina naħseb li unemmen li hemm bżonn nagħmlu aktar biex nassiguraw li l-pagamenti ta' min jitkeċċa ikunu tajbin nagħtu seta biex wieħed ikun jista' jikseb pakkett tajjeb eh, li imbidlu id-direzzjoni, irridu nagħmlu dan billi imbidlu direzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa l-kummerċ relazzjoni tagħha mal-kumpaniji multinazzjonali jitrattaw il-ħaddiema b'mod ħażin. L-IGF hija l-unika ħaġa li għandhom il-ħaddiema, għalhekk jiena sfortunatament irrid naċċetta għaliex aħna għandna bżonn kwalunkwe ħaġa li nistgħu niksbu partikolarment fl-Irlanda ma ċerta wkoll f'ħafna stati membri oħra sabiex ngħinu l dawn il-ħaddiema jerġgħu jsibu xogħol. Imma naqbel miegħek li iva għandna bżonn li nbidlu d-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw il-kumpaniji multinazzjonali u trattament ħażin ħafna tagħhom tal-ħaddiema. Bil-Ewropea la parola onorevoli Monika Vana. Grazzi l-onorevoli Vana tagħna issa. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir-rapporter lis-Sinjura Haken għal kooperazzjoni effettiva li juriet għal ħodor dan huwa mezz importanti ta' kif nindirizzaw is-suq soċjali fejn hemm it-teddida ta' faqar għaliex il-persunijiet il fuxolhom huwa wieħed mill-ftit strumenti illi b'mod dirett jista' jagħmel intervent għaċ-ċittadini fejn nistgħu ngħinu lill-bnedmin aktar milli sempliċement nieħdu passi ekonomiċi. Aħna nixtiequ ngħidu illi aħna kuntenti ħafna illi l-valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru wkoll ġie inkluż fir-rapport biex bekk fuq żmien qasir u twil nisa u rġiel jistgħu jibbenefikaw mill-EGF. U ċertament il-fond mhuwiex soluzzjoni għal politika tal-kummerċ u lanqas għall istrateġija ta' tkeċċija min-naħa tal-kumpanija. Iżda hawnhekk hemm bżonn il-ligaf jiġi wkoll riformat sabiex ħaddiema nisa jistgħu jibbenefikaw aktar milli dawk biss li jaħdmu ma' kumpaniji kbar jew dak li jkollhom l-informazzjoni neċessarja biex intejbu l-kwalità tal-impjiegi biex bekk ma jkunx hemm lok fejn wieħed jaħrab mir-responsabbiltajiet tiegħu fejn ikun hemm pagamenti fuq eh, pagamenti fejn ikun hemm pagamenti soċjali li mbagħad flok dawn jitgħaddew għal IGF. E Iżda. Dan irid issir sakemm mbagħad ikonna l-bilanċ mixtieq. Grazzi għal e FDD l-Onorevoli Aker. Grazzi ħafna. President, dan il-font huwa eufemizmu. Jider illi s-soluzzjoni għal problemi kollha fl-Unjoni Ewropea huwa biss iktar flus, iktar flus, iktar flus. Mhux li nbidlu l-politika, mhux nbidlu d-direzzjoni. Alla ħares qatt intom titilqu il-munita waħdanija li qed toħloq tant problemi fin isfel tal-Ewropa u issa il-problemi mixin il fuq iżda dawn huma flejjes li ġejjin mill-kontribwenti li diġà tibatu forsi hemm żieda fin-numru tal-GDP iżda f'pajjiżi il-produttività qed jiżdied iżda il-pagi qed jiġu illimitati għaliex qed ikun hemm imbagħad il-xogħol illi jkun bl-irħis li ġej minħabba li għandna l-frontieri miftuħin. Iżda hemm mod kif nistaw nbidlu l-affarijiet. Nerġgħu niksbu lura il-kontroll. Hemm rivoluzzjoni demokratika li qed issir bir-referenda li hija qed issir kwistjoni importanti fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u dawn sejrin isiru. Mela imxu mal-flussi ħudu kontrolli fuq il-politika tal-kummerċ. Biex bekk ikolkom politika tal-kummerċ illi tirrifletti qabel kollox il-bżonnijiet ta' kull pajjiż u ta' ċittadini. Maħniex hawnhekk biex nagħmlu dak li trid in Ewropea, iżda li jridu l-kostitwenti tagħna. U 17.4 miljun fil-Renju Unit ivvutaw f'dan il-an biex aħna nifasslu, aħna nfasslu politika tal-kummerċ biex nillimitaw it-tkeċċijiet. Intom tistaw tagħmlu l-istess għamlu bħalna, ħudu kontroll, ippermettu illi ċittadini d-demokrazija jirpu wara kollox, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Zolstra għal-INF. Grazzi, President. President, il-regolament huwa ċar dwar dan il-fond għal xixinu biex bekk il-persuni jmorru lura għax-xogħol wara li jitilfu xogħolhom minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Iżda, inqas minn nofs minn dawk li jitkeċċew umbat eh, li u li jirċivu l-flejes umbat isibu xol, ta' mhux suċċess, umbat madnix eh, f-krizi dinija, hemm krizi iva fl-Unjoni Ewropea għaliex l-Istati membri u xi pajjiżi anzi jistaw bximot jirġaw jaqbdu il ritmu ta' tkabbir. U għallura fejn għadin nipruvaw nkomplu, ninsistu b'dawn il-flejers. Il-problema hija l fonti innifsu. L-Unjoni Ewropea ħadet is-seta għal politika ekonomika u finanzjarja u soċjali u naħseb li din hija l-problema. Grazzi. Fisem il-ECR issa l-Onorevoli Gerik. Grazzi, President. Il-biraħ kena diskors dwar l-istat tal-Unjoni kien hemm il-menti illi l-Unjoni mhux qed titkellem mal-ċittadini. Issa tinkellmu dwar dan il-font illi huwa eżempju tajjeb ta' dak li nħossu illi huwa tajjeb fl-Ewropa iżda mbagħad ma jagħtix dak li nixtiequ lan u għalli nejnu il-dawk illi li maħaddima jew li kienu impjegati għal rasom li jitilfu xogħolhom biex jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Huwa intis għal dawk mil quta meta kompaniji kbar jalqu u dan minħabba xokkijiet ekonomiċi iżda ta' kollu tajjeb. Ma dan kollu skont Der Spiegel għeddin nitkelmu dwar situazzjoni imwera għaliex il-grupp tiegħi wkoll kien konstruttiv u dejjem segwa id debattitu dwar dan. Inħossu l fond irid jiġi amministrat taħjar għaliex is-sistema jaqut li biss jekk ikonna eh, azzjoni diretta u burokrazija mill-inqas. Dawn huma l-isfidi ewlenin fit-tieni nofs ta' dan iż-żmien għal-fond grazzi l-Onorevoli Zarjanopoulos. Grazzi, President. L-IGAF suppost għandu jagħti lil dawk li tilfu xogħolhom taqatit biex jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Iżda għalfejn il-kumpaniji mbagħad ifallu għaliex hemm il-kompetizzjoni u setturi oħra jistaw jieħdu vantaġġ mill-moviment ħieles tal-kapital minn Maastricht, fikli ieħor il-kapitalizmu. It-tieni, il-biża li wieħed jitlef xogħlu. Hija riżultat ta' globalizzazzjoni li GAF mhuwiex rimedju huwa biss xi ħaġa li ttik xi ftit ta' tfaffija għal żmien qasir Ejja naraw il-benefiċċji li rridu jitħallsu. Ir-riżultati huma illi il-kumpaniji żaru medju ma dawk li bagħtu allura rimedji fuq żmien qasir mhux se jgħinu aħna rridu naraw illi jkun hemm benefiċċji kif suppost u kopertura tal-assigurazzjoni għal kulħadd. Grazzi issa l-Onorevoli Kaza. Grazzi Sur President, u nixtieq ringrazzjajn ukoll il-Marian Harkin għal dan ir-rapport li jitratta font importanti id-diskussjoni li kellna lbieraħ pereżempju fuq is-sitwazzjoni diffiċli li qiegħda tiffaċċja l-kumpanija caterpillar fil-belġju huwa eżempju tajjeb ta' fejn l-igf jista' jkun effettiv. Naturalment hemm fejn wieħed jimpruvi, naturalment il-problema li għandna. Momento onorevoli Casa, manka la traduzzjoni in non so in quante lingue. It's okay. In italiano non c'è, non so se nelle altre. No. There is a translation. Do you have the translation in other languages? It's okay? Yeah. Eh, naturalment, eh, kont qed nitkellem dwar id-diskussjoni li kellna l-bieraħ fuq kumpanija Caterpillar fil-Belġju u eżempju tajjeb ta' fejn l-IGF jista' jiġi użat. Naturalment, irridu nkunu effettivi iktar, irridu nkunu rapidi iktar, għaliex mhux sew il ma jitħallew jistennew biex forsi jistgħu jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol permezz ta' dan il-fond u jkollhom jistennew eh, eh, żmien twil. Però naturalment saru avvanzi f'dan il-fond. Illum qegħdin anzi aħna nħeġġu l-membri pajjiżi membri biex jużaw kemm jista' jkun dan il-fond illi jista' jgħin ħafna f'dik is-sitwazzjoni diffiċli li jkun għaddej minnha l-ħaddiem. Grazzi ħafna. Grazie onorevole Ulfskog l-Onorevoli Ulskog SND. Eh, tack herr talman. Det är viktigt att vi utvärderar hur globaliseringsfonden... Grazie ħafna president. Huwa importanti li nifukaw fuq dan il-fond biex bekk tagħna dejjem ikun utli għal kumpaniji żgħar iżda wkoll daw kbar. U hemm ċertu numru ta' rekwiżiti li tassew jistgħu jużaw il-fondi u dan jiddependi wkoll fuq in-numru ta' ħaddiema involuti. Involuti iżda fin-ħadd tal-Iżvezja ma nafux eżattament jekk nistawx nużaw il-font għal kumpanija Findus għaliex. Hemm kategorija sħiħa ta' persuni illi huma parti mill-istess settur, u allura wieħed irid jara jekk hux possibbli jkun xem sitwazzjonijiet partikolari għal kumpaniji li għandhom konflitti kummerċali. Il-Kummissjoni stqarriet illi mhux possibbli illi l-fond jintuża għal dan il-għan iżda l-Parlament qed jgħid iva. Il-Kummissjoni qed tgħid illi jrid ikun hemm ftehim dwar l-applikazzjoni tal-fond. Ċertament aħna tkellimna wkoll mal-Kummissarju għall-Kummerċ, is-Sinjura Malmstrom, li qalet illi hija disponibbli għal kwalunkwa sitwazzjoni ta' dan it-tip. Għaliex? Hemm numru ta' konsekwenzi negattivi u dana wara negozjati kommerċjali u allura wieħed irid juża dan il-fond anki f'każijiet bħalma dawn li semmejt. Grazzi il-Viċi President Jaten Maki issa. Grazzi, Kommissarju, il-Fond ta' Globalizzazzjoni qed jaħdem tajjeb situazzjonijiet fejn il-persuni setaw marru imorru lura għad dinja tax-xogħol jew għat-taħriġ grazzi għal eagaf u allura dawn huma eżempji illi tassew jistgħu jenuna biex anki aħna nitalmu mis-sitwazzjoni. Però mbagħad hemm ukoll il-kritika għal dan il-font u għall-użu ta' tali font għaliex ħafna drabi il-font jintuża għal kumpens ta' miżuri ta' soċ sigurtà soċjali fuq livell nazzjonali u dan wara kollox mhux ir-raġuni għala il-fond għandu jintuża, il-fond għandu jgħin lil persuni u mhux l-istati membri. U fondi oħra u koll għandhom jintużaw biex jgħinu l-ċittadini tagħna, iżda jekk naraw ir-rata ta' persuni li jeġaw jitlu lura għax-xogħol wara li jieħdu il-fondi, naraw illi il-perċentwal u għanqas minn 40% fil-mija u għallura grazzi li rapporter għalix ija u kol abbozzat rapport eccellenti. U diskrivit l-attivitajiet tal-IGAF mod eccellenti, grazzi ħafna. Grazzi nadu issa l-proċess kreċ tijaj l-Onorevoli Hetman. Grazzi ħafna, President. Kollegi, Kommissarju, il-rapport ta' Sur Harkin qed jiġbor mod tajjeb ħafna dak kollu illi l għamel sissa. U fil-fatt dan għat jurina li għam il-bżon li għamlu differenza bejn l-IGF u il-Fond Soċjali Ewropew. ċertament dawn jgħixu l-xurxin, jimxu jitfit u ħafna drabi għandhom l-istess grupp fil-mira tagħhom. Ma dana kollu niftakru li l-Fond Ewropew Soċjali jaħdem fuq livell ta' programmar mentri l-IGF jista jintuża skont il-bżonn u allura jiena naħseb illi għandna naċċertaw illi ikonna effiċenza mill-aqwa u effett ta' sinerġiji bejn iż-żewġ strumenti. Ibdu naċċertaw li ninvestew, nagħmlu investiment f'soluzzjonijiet fuq żmien twil biex intejbu s-suq tax-xogħol. Sfortunatament, jekk aħna nqisu numru ta' persuni li jaħdmu rashom minħabba l-appoġġ li kellhom mill-IGF, il-perċentwal xorta du wieħed pass. L-Onorevoli Negresku. Grazzi, jiena nixtieq nitkellem bħala rapporta speċjali għas soċjalisti demokratiċi dwar il-fond għaliex jiena wkoll kont rapporter għal diversi budgets u għandi dawn il-proposti. L-ewwel neħtieġu nniżlu il-limitu minimu għal ħaddiema illi jingħataw is-sensja il sabiex bekk iktar jibbenefikaw u l-Kummissjoni għandha taċċerta illi jkun hemm applikazzjoni aktar uniformi fl-Ewropa għaliex hemm xi pajjiżi li tużaw il-fond aktar minn oħrajn bekk il-Kummissjoni titiżom kuntatt mal-Istati membri biex taċċerta illi il-fondi qegħdin jintużaw bl-aqwa mod possibbli. Huwa mekkaniżmu tajjeb ħafna biex niġġieldu il-qatt iżda neħtieġu insibu mezz xira ta' kif niffinanzjawh. Hija tweġiba immedjata għal problemi li jinħolqu minħabba globalizzazzjoni iżda rridu soluzzjoni fuq żmien twil. L-Onorevoli Marjas. Grazzi, President. Dan il-fond ġi kien intis biex jagħti assistenza lil dawk li tilfu x-xogħol eh, tagħhom minħabba taqlib kbir fid-dinja ekonomika u anki fid-daw tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq livell dinji. U u hawnhekk kienna kellna wkoll l-ammont ta' 50 miljun euro illi ġew dedikati għal dan il-għan. U Issa dana qed jgħin biex ikun hemm ukoll għajnuna għal supermarket Larisa fi Greċja li hemmhekk rajna wkoll li kien hemm numru ta' tkeċċijiet. U allura hawnhekk għandna rwol għal IGAF e u jiena fis-26 ta' April ktibt itra lill-Kummissjoni fejn tlabt kumpens għal supermarket Larisa Għaliex ovvjament fond bħal dan jista' jgħin assistenza bħal din minħabba numru ta' tkeċċijiet li saru. L-Onorevoli Hakin, skużani jgħid il-President, le qabel xejn, l-Onorevoli Tonk. Grazzi ħafna, President. Jiena qed nosserva dak li kien qed iseħħ rabta ma' dan il fond kont qed nanalizza l-bidliet illi l-fond għadda minnu. Fil-bidu, ir-regoli li japplikaw għal-fond kienu riġiti ħafna, l-fond kien japplika biss għal kumpaniji ikbar, iżda issa dawk ukoll li huma impjegati għal rashom jistgħu jużaw il-fond. Ċertament, mm, na ma miksibniex biżejjed f'dan il-qasam. Neħtiġu aktar flessibilità, irridu nadattaw aktar is-sitwazzjoni u nemmen illi kumpaniji żaru medji għat mandomx aċċess għal tali font minn tal-inqas. Mhux kif nixtiequ l-kumpaniji u nazzjonijiet Stati membri kienu diligenti ħafna fil-mod kif utilizzaw il-fondi iżda applikazzjoni waħda kienet eh, kienet riżultat ta' suċċess pajjiżi Slovenja u allura jiena Nittama li kollox ikun anqas burokratiku biex ikun hemm aktar aċċess mingħajr dewmien għal stati membri. Grazzi ħafna. Ekk intemmu il the eye u narġaw naddu l-kelma l-Kummissarju Tessin. Grazzi ħafna, signora, signori. Grazzi lilkom u nirringrazzjakom il-ġdid għaxxol tal- rapporter ukoll, grazzi wkoll lilkom fissem il-Kommissjoni għas suġġerimenti validi biex inkomplu intejbu il-mod kif dan il-font jaħdem u biex bekk nadattaw il-font skont il-bażi legali u skont il-bidliet fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa. Llum il-ġurnata dan il-font ma jistax jintuża biex nantiċipaw il-konsekwenzi ta' kummerċ globali ġim mfassal sabiex Jati reazzjoni għal sitwazzjoni konkreta bħal pereżempju eh, sitwazzjonijiet fejn jingħalqu l-fabriki. Jiena personalment inħoss illi li nanticipaw dejjem huwa aħjar milli nieħdu azzjoni wara li jiġri l-fatt. U allura il-politika tal-kummerċ irid jiġi wkoll abbinat ma' politika oħra biex bekk aħna nieħdu azzjoni minħabba dak li jista' jirriżulta minn sħubija tal-kummerċ ġdida. Tafu li din il-politika wkoll tinkludi valutazzjoni tal-impatt u l-ftehmi ta' kummerċ kollox ma kollox irid joħloq suċċess taż żewġ naħat. Iżda mux dejjem nistaw naraw illi ċerti setturi tal-ekonomiji tagħna eh, dejjem se jmorru tajjeb. U allura f'dan ir-rigward naqbel ma' Cecilia Malmstrom illi jridu nagħmlu xi ħaġa sabiex nindirizzaw xi effetti negattivi tal-kummerċ globali fuq setturi speċifiċi u kif semmejt li GAF hekk kif finu mfassal palissa ma jistax jaqdi dan il-an. Onorevoli membri tal-Parlament, jiena nixtieq naċċertakom illi kif semma l-President jiena wkoll se nara li l-linji ta' politika kollha ikun hemm ukoll indikaturi tal-ġeneru li jintużaw biex nagħmlu monitoraġġ tar-rispett tal-ġeneru partikolarment fis-suq tax-xogħol. Eżis membri tal-Parlament, aħna minna ħatana sejrin nirriflettu aktar dwar l-idejat li espressi fil-rapport meta nħejju il-bażi legali għal mod kif il-fond jaħdem li lin mill-2020. Grazzi ħafna l-ispirazzjoni tagħkom, grazzi President, grazzi onorevoli membri. Grazzi ħafna lilek u issa L-Onorevoli Harkin fidejk jek joġbok. Grazzi ħafna kollegi għal dibattitu tant interessanti minix se nkun nista' nwieġeb għal kwistjonijiet kollha li semmew, se nipprova però nindirizza xi ħut minnhom. Kummissarju, inti qabilt li GAF ma jistax jintuża bħala miżura ta' intervent fil ftejmi ta' kummerċ u Marja Reiner ukoll ukoll sfidat il-Kummissarju Harkin, il-Kummissarju illi qalet illi font ta' 150 miljon 150 miljon euro jista' b'xi mod jindirizza sitwazzjonijiet li qed niltaqgħu magħhom u allura naħseb illi rridu naħsbu li lin minn dak li qed nifukaw fuq bħalissa biex naraw jekk azzjoni minn qabel tista' tkun aktar effettivi. Xi wħud qalu wkoll illi dawk li impjegaw xi kultant jużaw il-fond biex jevitaw responsabiltajiet tagħhom. Jiena ma naċċettax dan din l-allegazzjoni għaliex l-istati membri jiggarantixxu illi li dawn il-kumpaniji irridu jkunu imxew skont l-obligi legali tagħhom. Forsi aħna nixtiequ li dawn ikunu aktar estensivi bħala obligi, pero dik kwistjoni oħra. La, l-idea hawnhekk hija li l-IGF mhux qed jieħu post ir-responsabiltajiet tal-kumpaniji illi min jimpjega ma jibbenefikax. Nieħu pjaċir nisma li kummissjoni se trassaq proposta biex nestendu id-deroga dwar nits għaliex Dan u koll huwa punt importanti għal igaf u għadna ma analizzajniex l-impatta dana kollu, pero miżuri mirati għal nit irridu jkunu mfassla skont il-bżonnijiet. U għallura jina nirringrazzja l-Lynn Boylan il-elementa taħħa biex naċċertaw parċipazzjoni tal-komunità tista' tassew It-tejjeb il-partiċipazzjoni ta' nits. Kummissarju, inti semmejt eh, u kol l-artiklu 41a u b, iżdanna u koll artiklu 42 u kol li jindirizza applikazzjonijiet minn kumpanija zar. Hemm xi tip ta' preġudizzju kontra applikazzjonijiet bħal dawn naqbel ma' dawk li qalu il-ħaddima u l-SMEs m'għandhomx l-istess aċċess bħal dawk li ġejjin minn kumpaniji kbar irridu nirrappreżentaw hawnhekk bekk kompromess u naraw illi bekk nittamaw illi l-IGAF jista tassew jaqdi il-bżonnijiet tal-ħaddima u dana dejjem eh, f'mod propizju. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura